Marriċ nibda l-agenda qabel ma ma nitkellmu kemm aħna eh, dispjaċuti li inqatel in soldat l-bira fir Unit u nixtiequ li ngħaddu l-kondoljanzi tagħna lill-familja ta' dan is-soldat. Għaddu kollega tiegħi biex jgħaddi l-kondoljanzi tiegħu. Sur President, jiena mhux soltu nitkellem imma għandi messaġġ